biex jittieħed il-post ta' l-onorevoli Emri eh, Weber u minn floku jidħol Viktor Bostinaro delegazzjoni ta' ċina. Ta' jekwis għarrafkom dwar dan, issa fl-agenda għanna rekomendazzjoni għattin qari dwar il-rapport Missur Gunnar Hockmark fuq il-politika tal-firxa tal-frekwenzi tal-radio. Ija tawn? 37 postijak. Sur Hockmark naddilek il-kelma l-erba minuti pala rapporter. Kommissarju Aziz Habib, kollegi, bid-deċiżjoni fuq il-politika Ewropea tal-firxa tal-radiofrekwenzi qed nieħdu l-passi meħtieġa u kruċali sabiex bekk nerġgħu niksbu mill-ġdid tmexxija Ewropea u globali fuq il-telekomunikazzjoni mobli. Nittamaw li dan jiprovdi u koll għal l-industrija ekonomika ta' telekomunikazzjoni kif ukoll servizzi ġodda u impiegi ġodda u tkabbir. U jiena naħseb li dun huwa importanti li nisħu. Importanti li najdu li fuq hekk nitkelmu nitkellmu mhux biss it-telekomunikazzjonijiet iżda niprovdu dinamika ġdida għall-ekonomija Ewropea. Jiena nixtieq nirringrazzja lilek, Kummissarju, il-Presidenza Pollakka u Ungeriża u Shadow Reporters għal-riżultati li ksibna. Għal-bosta żmien l-Ewropa kellha tmexxija kella rwol mexxej fir rigward telekomunikazzjoni. U dan kien l-standard komuni Ewropew ta' DSM kif ukoll ir-regolament Ewropew li witta triq għal Industrija ta' telekomunikazzjoni Ewropea dinamika fejn hemm teknoloġiji ġodda li jkatru l-impigu jkatru l-ġid. Tlifna dan ir-rwol mexxej. U llum il-ġurnata tnaraw ekonomija globali ġdida, batturi ġodda ċina, l-Indja li qed jikkompetu flimkien mal istati Uniti u Mana. U neħtieġu li namlu l-sforzi meħtieġa sabiex bekk ikonna rwol mexxejja l iżvilupp il-ġodda, mhux għall-industrija ta' telekomunikazzjoni biss, iżda minħabba ħtieġa li nirkupraw l-kompetittività. U fl-istess ħin rajna li domanda għal traffiku ta' data mobli splodiet. Et kompli titkattar u ħad kompli tfeċ u tizdit b'mod rapidu. Għalhekk hemm l-opportunitajiet ta' servizzi ġodda L-ambizjoni tiegħi, Sinjura President, b'dan ir-rapport u b'din id-deċiżjoni kienet li fiħdan il-programm multianwali tal-firxa tal-radiofrekwenzi rridu konna rwol mexxej f'din it-tieni mowġa ta' rivoluzzjoni tal-internet li qegħdin nafaċċaw. Jiena nixtieq li konna rwol xej għal proċess ta' bidla u aħna nixtieq li konna l-aqwa possibiltajiet fl-Ewropa fil rigward il-kompetittività u l-użu tal-opportunitajiet ta' telekomunikazzjoni. Kemm tgħid malajr, jien nixtieq li l europa jkollha l l-lini, mhux it-tieni rwol, mhux it tilet u laqas ir-raba' rwol. Iżda jekk aħna rridu konna rwol xej ta' veru, aħna jeħtieġ li nieħdu deċiżjonijiet li jistaw tassow jippermettu li aħna nkunu n-numru wieħed f'dan il-qasam. U kuntent li zidna l-ambizjoni f'dan il-proċess. Grazzi għal din id-deċiżjoni ħan ħilsu il-band ta' 800 MHz ta' 800 MHz sal-2013 li tipprovdi l-industrija ta' telekomunikazzjoni mezzi skont il-kapacità meħtieġa B'din id-deċiżjoni ser nistabilixxu x'inhu mal-miri li mhux iktar tard mill-2015 ikunu liberajna sa 1200 MHz għal servizzi wireless. Nistaw niżguraw li nkunu tinlaħqu mad domanda dejjem tiżdied u ikonna rwol mexxej għal bosta snin u nofru l kapaċitajiet li huma tal-aqwa kwalità għas-servizzi kif ukoll għall-industrija ta' telekomunikazzjoni. Aħna binna wkoll li l-Kummissjoni sa l-2015 se tevalwa ħtieġa għall-iktar liberar tal-frekwenzi sabiex bekk niżguraw li konna l-aqwa opportunitajiet. U aħna deċidejna li se noħolqu inventarju Ewropew u deċidejna li ser niżguraw li ikonna l-opportunitajiet kollha meħtieġa għal wifi fi fl-oqsma oħrajn. Għalhekk kollox ma kollox, Sinjura President, sissa wasanna biex nieħdu deċiżjoni li se tipprovdonna tipprovdinna b'opportunità biex ikonna rwol mexxej fit-telekomunikazzjoni iżda anke biex inżidu l-kompetittività u l-opportunitajiet ta' servizzi ġodda. Nirringrazzjakom il-koll l-kooperazzjoni u nħares il-qoddim għad-dibattitu tal-lejla u għad-deċiżjoni ta' dek. Grazie ħafna. Ekmerk. Grazzi, Sir Hackmark. Issa, Sr. Kurs, sal-Komissjoni. Sin President, jina kontenta li kemm il-Parlament kif il-Kunsill waslu ftajim fuq il-politika tal ispetju tar-radju. Kif tafu il-Kunsill konferma dan Diċembru li għadda jina ċerta li l-Parlament jagħmel hekk. għada u nixtieq infaħħar l-isforzi illi saru minna ħata rapporter għalija huwa spettrum gener. Ix-shadow rapporters kienu tajnuna kbira biex aħna ksibna dan ir-riżultat. Li nadottaw dan il-programm huwa pass sinifikanti l qoddim intom tafu l-importanza ta' dan l-ispettru għal dinja digitali, per eżempju, l-ammont ta' mobile data usage fl-Europa qed jiddoppja kull sena. Għanna wkoll suq ta' smart films u anki eh, kontenut audiovizjali online. Issa, Dan il-programm jiftaħ it-triq għal kisbiet li nistgħu nagħmlu fis-snin li ġejjin. Sal-2013 aħna se niftħu il-band ta' 800 MHz għal telekomunikazzjoni wireless. Se nikkrejaw inventarju Ewropew u nużawh biex nidentifikaw illi jkun hemm armonizzazzjoni fuq l-1200 MHz. Se nigarantixxu wkoll kompetizzjoni U se nkomplu ntejbu din il-ħaġa għas-servizzi li dependu fuqa, se nkomplu nsaħħu koll l-istati membri u natuhom appoġġ. il-konferenza ta' Ginevra illi qed isir bħalissa hija eżempju tajjeb ta' dan kollu. Infakarkom li l-Kummissjoni batet tliet qarrijiet mal-minuti tal-Kunsill jiena se nidilkom x'qed jiġri f'Ġinevra. Naturalment ma nistax intikom informazzjoni sieħa sakemm tispiċċa din il-konferenza. Però aħna sinbatulkom dokument ta' ħidma illi jiġi prezentat lilkom dal-waqt. Bħalista jider il-lanijiet tal-Unjoni Ewropea e kif u rrit il tal-Parlament ta' settembru li għadra għandhom jinkisbu. Mod speċjali fejn tkellimna dwar il-protezzjoni ta' Galileo Short Range Devices. Issa, rigward l-użu tal-band 700 MHz. kienem pajzi Arab illi ma ridux jistennew sal-2015 biex jiddiskutu din il-ħaġa. Iżda il-programm li qed niddiskutu llum jagħtina l-għodod biex aħna nindirizzaw din is-sitwazzjoni. Nfakkarkom l-ekonomija ta' għada se tkun waħda diġitali politika ta' spettru koerenti se tkun il-bażi tad dinja diġitali ta' u Jina nistiden lill membri parlamentari biex japprovaw id-deċiżjoni tal-Kunsill b'konformità ma' dak li qbilna fuq f'Ottubru tas-sena l-oħra. Grazzi ħafna, Sinjor Komissarju. Issa, Sir Rubik. Grazzi. Jiena naħseb li din hija importanti ħafna għalina fi żmien il-kriżi li qegħdin fija rridu naraw kif se nerġgħu naqilgħu il-flus li aħna qegħdin nonfqu aħna għedna. illi se naraw riżultati sal-2014 f'dan il-qasam. Irridu nikrijaw il-kondizjonijiet illi rridu jamluna aktar kompetittivi. Nixtieq nifraħlek għaliex l aħħar xhur u snin kien hemm titjib eh, fil-qasam tal-smartphones, l-iPads u anki l-high-speed fiber networks Nistgħu naraw ukoll li hemm bżonn kbir f'dawn l-oqsma. Aħna hawnhekk fl-Unjoni Ewropea issa qegħdin mixxejja f'dan il-qasam u nixtieq nifraħlek ta' dan. Issa fil-każ tas-software għandna bżonn noħolqu standards oħra jekk nitkellmu dwar neutrality networks naraw il-kwistjoni tal-prioritajiet u xtip ta' performance għedin naħdmu bjom f'dawn il-networks għanna bżon avanzi tekniċi u anki leġislazzjoni teknika. L-Europa urrit illi permezz ta' sistemi bħal dawn għan nistaw namlu progress kbir jekk nieħdu sistema tal-GSM, l-ULTS, l-LTE u l-Fourth Generation Networks. X'se jkun il-pass li jmiss? Biex bekk il-kwantità tad-data tkompli tiżdiet? għanna nkellu affarijiet tetabytes flok gigabytes. Rigward l-akta, aħna nafu li fit-talim il-ħajja u importanti għall-utenti u koll għanna bżon aktar riċerka dan ifisser illi hemm bżonn insibu frekwenzi adattati għal dawn affarijiet biex jagħtu s-servizzi li hemm bżonn. Grazzi ħafna issa is-Sinjura Rira Madurell. Komissarju, jien ukoll nixtieq nifraħ li sur Hoħmark u anki Shadow Rapporter mod partikolari s Sinjura Stragman tax-xogħol illi jagħmlu rigward din l-ewwel viżjoni tal-distribuzzjoni tal-spettru naf li ma kienieċ faċli. Nifhem li kien diffiċli li kien diffiċli li il-Kunsilli jinnegozja ħaġa bħal din. Rigward is-servizzi wireless. Emmek naraw l-importanza li kunem distribuzzjoni effiċenti. Il-grupp tiegħi sodisfatt bil-ftejm li sar. Il-Kummissarju referiet illi il-band ta' 800 megahertz minn issa sa l-2013 se titjieb. U anki illi mbagħad naslu għal 1200 megahertz sal-2015. Importanti naraw x'tip ta' armonizzazzjoni nistgħu nintroduċu hawnhekk. Naħseb li dawn il-miżuri se jagħmluha possibbli illi l-ispettru jintuża b'modi differenti u jikkontribwixxi wkoll biex inkomplu ntejbu id-dinja diġitali. għanna niprovdu servizz ta' wireless internet kif innu definit fid fl-agenda ġitidali. Irridu nsibu bilanċ bej l-operaturi ta' telekomunikazzjoni u anki ta' dawk li xandru fuq ir-radju. Irridu li tnej jibenefikaw minna. Biftejn bħal dawn aħna favur il-naqsu il-bridge digitali u nofru l-operaturi tat telekomunikazzjoni servizzi biex bekk aħna nkomplu nirkupraw l-ekonomija Ewropea. Grazzi ħafna issa is-sur Panijatov. Signora Kommissarju, Signor President, kollegi, nishtiq nirringrazzja r-rapporter dan huwa rapport komplikat importanti ħafna naħseb li l-Kummissjoni għalet dan bis-suġġerimenti tagħha illi l-programm Ewropew għall-armonizzazzjoni tas settur tal-frekwenzi diġa qiegħed hemm. Għanna l-komunikazzjoni wireless u allura l-qafas fil-qafas ta' dan il-programm iċ-ċittadini tal-Ewropa kollha jkollhom aċċess għal broadband sal-2018. Però l-armonizzazzjoni 2013, skużawni. Però din l-armonizzazzjoni importanti wkoll kolla suq intern fl-Ewropa. Jekk aħna nwessaw dan is-suq intern għal broadband, Allura l-Kummissjoni Ewropea se tagħti l-istruttura diġitali biex hekk aħna jkollna suq intern ħalli bih intejbu l-ekonomiji tagħna. Naħseb li din l-armonizzazzjoni se tagħti aktar saħħa lil min jipprovdi s-servizzi fl-Ewropa. Jekk nagħmlu dan aħna nistgħu nkunu mexxejja fil-qasam tas-settur tas-servizzi. Jekk nagħmlu dan se jkollna ekonomija kompetittiva ibbażata fuq l-arfin. Aħna rajna illi sal-2014 l-użu ta' servizzi ta' broadband se jirdoppja u allura rridu naġixxu malaj kemm jista' jkun. Grazzi. Issa, issa jirrafforda l-minuta. President, Komissarju, Spectrum Gana. Aħna qegħdin nistennew li lan ta' daw servizzi sejr doppja doppja doppja aħna inħobbu l-smartphones tagħna u aħna hemm bżonn illi inkomplu nużaw dawn l-affarijiet u bekk nkunu aktar kompetittivi. L-spektrum huwa riżors finit il-pajjiżi għandu jagħti spazju għal aktar żvilupp. Illi aħna nilliberalizzaw l-ispettru u hija xi ħaġa importanti ħafna. Fl-800 MHz nistgħu natu aċċess kopertura akbar. Stati membri għandhom ukoll il jipproteġu is-servizzi lokali biex aħna nibqgħu kompetittivi l-pajjiżi tagħna iridu ikollhom viżjoni bħal tagħna. Il-klijenti hemm bżonn illi jużaw dawn is-servizzi ta' broadment u aħna rridu ninvestu allura fl-istruttura tagħna u din hija sfida kbira għalina. Is-rubi kif xi jagħmlek mistoqsija taċċetta? Iva? Grazzi ħafna. Jiena naħseb li jindet l-aktar ħaġa importanti. Kompetizzjoni transkonfinali, x'qed tara inti għall-Unjoni Ewropea fil-kompetizzjoni internazzjonali maċ-Ċina, mal-Istati Uniti, kif taħseb li se jkun avvantaġġ b'din it-tip ta' politika dwar il-frekwenzi? Jiena naħseb li din edha tagħti biex aħna nibnu l-infrastruttura u din tkun miexja 8 fit mad-domanda. Aħna rridu ninvestu fit-tur, fit-tul. Forsi aħna rridu ilkom inkomplu saħħu l-istrutturi tagħna. Grazzi ħafna, Sinjura Ford. Issa, is-Sur Zulstra. b'dan b'din il-politika se nagħmlu l-komunikazzjoni aktar faċli. Aħna l-partit tagħna jaqbel mad-deċiżjonijiet li ttieħdu il-suq intern huwa l-bażi tal-Unjoni tagħna. M'għandux ikun hemm barrieri l-istituzzjoni Ewropej għandhom jissiguraw illi niproteġu il-moviment ħiles tal-idejat u anke tal-persuni. Il-partit tana fetaħ ukoll sit elettroniku biex huma jistgħu jaqsmu l-esperjenzi tagħhom dwar dan is-suġġett. Però il-Parlament u l-Kummissarju u għaxar ambassaturi tkellmu kontra li l-utenti jesprimu l-idejat tagħhom Din mhijiex dan mhuwiex messaġġ tajjeb, il-libertà tal-espressjoni qiegħda fil-qalba tad-demokrazija. U qiegħed ukoll fil-messaġġ tagħna bħal bħala partit u anki edha u koll drittijiet ta' ċittadini tagħna l-kummissarju għandu jkun jafa din il-ħaġa. Grazzi ħafna issa is-Sinjur Mark Vikevitz. Grazzi, Signora President, grazzi, Signora Komissarju. Aħna qegħdin ngħixu f'dinja globalizzata u għalhekk aħna rridu nappoġġaw l-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda li waslu għal komunikazzjoni aħjar u anki trasmissjoni ta' data. Bħalissa l-Unjoni Ewropea qed tipparteċipa f'din it-tellieqa innovativa. u trid tkun mexxej fija Jiena nemmen li għandna nagħmlu dak kollu possibbli Naħseb il qatt manna nimxu aktar bil-mod dan it-tini qari. Il-Presidenza Polakka għamle dak li setet għal din il-leġislazzjoni partikolari biex tiġi adottata. Il-Kummissjoni u l-Kunsell ukoll huma favur li tiġi adottat li jiġi adottat dan id-dokument il-ftehim li nkomplu bil-band tal-800 MHz għal broadband fl-istati membri kollha sal-ewwel ta' jannar tal-2013 u anki l speed ta' 30 MB li jiġi miżjud flimkien ma' l-1200 MHz spectrum li mistenni jintlaħaq sal-2015. Un hemm l-iżvilupp ukoll mill 400 għal 600 MHz. Gigahertz. Dan se jkontribwixxi biex li u tkun meċċej f'dan il-qasam. Jiena naħseb illi hawnhekk ridu natu aċċess għal data processing maġla ħafna għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Din hija sfida partikolari, però hija żgur pass il qudiem għal aktar żvilupp u fl-istess ħin garanzija għal ħajja ħjar. Grazzi. Nagħti l-kelma l-Onorevoli Tika għal żewġ minuti. Il-proposta mnata l-Kommissjoni għal 2010 għall-implementazzjoni tal-ewwel programm għal frekwenza tar-radju jistabilixxi politika u għanijiet għall-pjanar tal-istrateġiji u l-armonizzazzjoni ta' l-użu sal-2015. Dan il-programm jirrifletti l-importanza li l-użu effiċenti tal-spettru jista' jkollu għal suq intern għal komunikazzjoni ta' digitali u setturi oħra bħat trasport, ix-xjenza, riċerka osservazzjonijiet ta' din id-dinja, sistemi ta' satellita, protezzjoni tal-ambjent, kif ukoll il-ġlida kontra it-tisħin tad-dinja. Nil-qalfat li l-amendi li ġew proposti min-naħa tiegħi u li ġew adottati minnaħa tal-Parlament ġew inklużi fil-ftehim li ntlaħaq minnaħa tal-Parlament u l-Kunsill. Aħna irridu ninklużu, ninkludu l-anijiet li jmiss. Għal artiklu 1.10 neliminaw id-diskriminazzjoni fuq livell digitali u nassikuraw li iċ-ċittadini kollha jkollhom aċċess għal broadband għal minu ta' 30 megabytes kull sekonda. Irrit ikun hemm li l-Ewropa jrid ikollha l-aktar veloċità għolja ta' broadband u anki bħala konnettività. Għal artiklu 2 u artiklu 3.l jinċentiva kwistjoni toħra l-konsumaturi eh, sabiex l-użu effiċenti ta' l-età ġitali tiġi appoġġjata minna tal-konsumaturi nilqa l-inklużjoni fuq artiklu 4 dwar il-ħtieġa biex natu attenzjoni partikolari għal tamir speċjali li għandu jiġi użat minn persuni b'diżabilità. Rridu nużaw dan l-ispettru f'żoni pubbliċi kif ukoll dawk privati. Il-Kummissjoni għandha tadotta sal-2013 atti ta' implementazzjoni sabiex bekk aħna nkunu nistgħu nassikuraw li l-istati membri jkunu jafu kif jistgħu jiġbru d-dejta. Il-Kummissjoni ser tippreżenta lill kunsill u l-Parlament rapport fuq l-implementazzjoni tad-deċiżjoni l-aktar tard sentej wara idħul fis-seħħ. Taħħa, nirringrazzjakom. Grazzi tassew, onorevoli Tikaw, nati l-kelma l-Sinjura Hak. Grazzi tassew, zis kollegi, fi żminijiet meta ħafna nisu ma xettiġi dwar l-Ewropa u x'tista' twassal għalihom il-negozji u d-viluppi kulturali tajb li waslu l-maħbar tajb il-spettru tar-radju kif kull pass lejn suq waħdini digitali Ewropea hija xi ħaġa importanti dan l-ispettru ta' raġu huwa skars imma tofrafna opportunitajiet u essenzjali biex l-Ewropa tkun mexxejja f'din is-soċjetà ta' informazzjoni. Dan il-ftehim politiku ser titri għal żviluppi li aħna li se jippermetti l-Unjoni Ewropea biex tkun il mexxejja ta' qudiem għal mobilità, kopertura u kapaċità ser ikun punt kruċjali biex ikollna spettru politika ta' spettru Ewropej flessibbli fej kunem hemm traffiku ta' data li jista' jintlaħaq ballokazzjoni mill-ġdid u fejn ikun hemm użu ineffiċenza e, użu ineffiċenti tal-ispektru tkun biss xi ħaġa tal-passat. Għalhekk hija xi ħaġa ta' dispjaċir li l-Parlament Ewropew ma kienx kapaċi jikseb l-estensjoni tal-allokazzjoni ta' l-online unlicensed spectrum f'dan il-qasam hawnhekk għandna kwistjoni ta' kompetizzjoni importanti għaliex teknoloġiji ġodda m'għandhomx ikunu għażvantaġġ minħabba l fat li dawn ħarġu jew ġew skoperti aktar tard. Grazzi tassew nagħti il-kelma l-Onorevoli Nibler. Grazzi tassew, Signor President, Kummissarju, eżis kollegi. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-rapporter, li kienet verament ta' suċċess biex tirrappreżenta il-pożizzjoni tagħna fin-negozjati mal-Kunsil u Kummissjoni. Nixtieq nirringrazzja lill-Onorevoli Gunner u anki ċittadini qegħdin jużaw ħafna iktar spettrum, nixtieq intikom tiċ-ċifri. Fl-2010 l-medja f'kull xar marret jew żdiedet minn 35 MB għal 79 MB u inxtraw fil-fat ħafna iPads. Hemm ħafna aktar traffiku ta' data, l-esperti jgħidu li traffiku ta' data mobli bejn l-2010 u l-2015 ser jizdit 26 darba. U fl-2015 madwar 1278 persuna ser tkun qed tuża ħafna aktar l-internet. Hawnhekk irridu naraw l xinu lantana, lantana ċar. Għal dak li hu wireless u networks li ma broadband dawn qed jiġu liberati biex jagħtu aktar eh, informazzjoni u data l-ispettru aktar huwa meħtieġ biex wieħed juża l-broadband. Eżis kollegi aħna nkisbu maġġoranza wiesa l-għada. Naħseb li din tkun ħaġa tajba ċittadini għax tkun hija ħaġa tajba ħafna ċittadini tagħna. Bħala rapporter għal rigward ir regolament ta' roaming, jienet naħdem ukoll fuq eh, kwistjoni toħra, għal kundizzjoni taħjar l-użu tal-internet, ta' surfing, anki barra l-pajis dan għandu jkun uh, aktar irħis, inti jeżisa kommissarju diġa għamilt proposta ulubija u għana u kol fil-parlament rridu nkunu għalbin għalix ċal konsumaturi għana rridu niksbu xaħġa verament siwja. għalix jek n-naxxina nalqu l-kwistjoni tar roaming fl-ewel nosta din is-sena, inti tirreferi għalli jagħmlu l qoddim bħala roaming Angelika. Grazzi ta' sew Nervolini Blair il-kelma l sur De Angelis. Grazzi President. Programm importanti u tfassil importanti, ambizjuż li trasformaw l-Europa bħala rwol li kolla rwol mexxej bħala veloċità, mobilità, kapertura, kapaċità tal-broadband. Lan palma ġi mfakkar għal huwa li jkun hemm broadband għal kulħadd. L-Ewropa qiegħda lura. L-Istati Uniti u ċina diġà liberalizzaw parti kbira tal-spektrum tagħhom. Għalhekk nagħtu merħba li għanna ftehim biex ikun hemm liberalizzazzjoni tal-spettru ta' 800 MHz sa l-1200 MHz sa tmim ta' din is-sena u li tintuża il-broadband mobli sa minn tal-inqas 30 megabajt kull sekonda. Dawn huma miri importanti ħafna u jiena nħoss l-Aġenda Diġitali Ewropea għall-iżvilupp huwa għajn anke għall tkabbir u għall-impigi u għalhekk irridu nkunu deċiżi biex ikonna rwol mexxej fl-ekonomija globali f'tal-arfin. Grazzi. Grazzi Sur De Angelis, issa naddir kelma lis sinjura Vert għal minuta. Grazzi, Sinjura President. ħaniprofa eh, noqgħod lura kemm xejn mill-pożizzjonijiet ta' l-oħrajn u ħankun differenti fil-punt di vista tiegħi. Kelli xi punti ta' diżappunt. Il-frekwenza hija xi ħaġa finita, mhux infinita, u għalek ġala darba il-radiofrekwenzi jintużaw trasmissjoni ta' programmi u biex jitwaslu l li ċittadini nħossu li huma importanti għall libertà tal-mezzi ta' xandir fl-Ewropa. Għalhekk irridu naraw kif dan il-punti nistgħu nqisuhom barra minn hekk hemm ir-rwol speċjali tar-radju u jekk inżommu dan f'moħħna imbagħad edna li rridu niftħu l-bibin beraħ għal tini era digitali. Rridu regoli differenti sabiex bekk nistgħu niżguraw li nkunu nistgħu wittu it-triq għal servizzi l-ġodda eccetera. Naħseb li għal dan loqsma kollha ma tħalla xejn barra sempliċement referenza għal pakket ta' telekomunikazzjoni jekk nistgħux nduru fuq stati membri oħrajn. Għalhekk jiena nixtieq inkun naf jekk l-istati membri mhux responsabbli u jiena nemmen li huma responsabbli mhux biss fl-ekonomiji iżda kif dan l-indirizzar ta' dan ta' dan il-ben pubbliku u lek rridu morru lilin mill-vizjoni Ehm, li mhux pluralistika. Grazzi. Il-ħinet jafas l-interpreti tal waqt li tilqu għalhekk netolbkom iżommu ma' minuta. L-Onorevoli Limes. Signora President, Nixtieq nirringrazzja lill rapporter il-kollega Gunnar Hockmark għax-xogħol sibu li għamel fuq il-firxa tal-frekwenzi radio. Din hija riżorsa finita u għalhekk irridu nżaw kemm jista' jkun setturi u nagħtu iktar lok għal teknoloġija digitali u għall konnessjonijiet rapidi tal-internet. Hemm il-kumitat imkoll huwa responsabbli għal dan il-programm u jiena kuntent li l-Kummissjoni hija ambizzjuża u tħares il qoddim L-agenda digitali fi ħafna sfidi għal zoni remoti l-iktar imbeda u l-użu dejjem jiżdied ta' smartphones ser ikun jeħtieġ iktar u iktar frirxa ta' frekwenzi radio. Il-politika ta' għada tfisser li il bend ta' 800 MHz rrit jiġi liberat minn 13 ta' jannar. U dan fisser kisba kbira xem ħafna pajizi li rridu jikaxru saqajhom għal bosta snin. Għalhekk hija kisba ambizjuża u dan ifisser li servizzi ġodda jistgħu jiġu provduti fil-suq ta' telekomunikazzjoni. Grazzi l-Onorevoli Bazescu. Grazzi, Sinjura President, l-Europa għandha bżonn politika flessibli u koordinata għal politika tal-firsa tal-radiofrekwenzi. Dan għandu jitwetta biex ikun hemm suq pan-Ewropew għat-telekomunikazzjonijiet it-triq il-qoddim għal politika tal-firsa ta' radiofrekwenzi hija triq il-qoddim essenzjali għal soċjetà digitali biex bekk l-Ewropa jkollha rwol mexxej għal veloċitajiet, għal kapaċità, għal frekwenzi tal-broadband, eċetera. Irrid kunem hemm eliminazzjoni ta' diskrepanzi, irridu nistabilixxu fattibilità ta' estensjoni tal-lokazzjonijiet ta' frekwenzi mhux bil-liċenzja għas sistemi wireless. Dawn it-teknoloġiji għandhom ikunu aċċessibbli fiż-żoni rurali wkoll mhux biss fiż-żoni urbani. Bl-istess mod nixtieq niġbed l-attenzjoni fuq miżuri li huma meħtieġa biex nevitaw l-electromagnetic fields. Dan din il-firsa ta' radiofrekwenzi ma tixkun għaskapitu tas saħħa ta' ċittadini u għalhekk irid ikun hemm monitoraġġ kontinwu tal-użu ta' dan l-ispettru. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Mattu l-minuta fiind o resursă limitată utilizarea pe care o dăm La din hija risorsa limitata, l-użu tal-spettru tar-radju hija importanti ħafna jekk aħna rridu nagħmlu l-użu massimu għall-utenti u anka għall-operaturi. Il-ftehim li l-ħaqna mal-Parlament Ewropew l-Kunsel il-Konsil juri l-istituzzjonijiet eh, Ewropej iridu jieħdu inizjattivi fuq livell globali li jkun hemm aċċess tal-internet fit territorju kollu tal-Unjoni Ewropea li jkun hemm speeds akbar u li jkun hemm ukoll armonizzazzjoni ta' frekwenzi għal 800 MHz jista' jwassal biex innaqsu id-diskrepanza diġitali studji juru li l-użu tal-internet qed jiżdied fuq livell dinji. U għalhekk aħna rridu narmonizzaw eh, dawn il-bands differenti, din l-armonizzazzjoni fuq livell Ewropew se tikkonstitwixxi il-bażi ħal nżidu l-kompetittività u l-innovazzjoni illi għandha tgħinna nieħu l-anijiet stabiliti. Grazzi ħafna. Signora Zuber, minuta. L-ispettru tar-radju u l-firxa ta' radiofrekwenzi qed jintuża l-skopijiet differenti il-grid tal-elettriku, telekomunikazzjonijiet, radio u monitoraġġ. Iżda għanna tħassib fuq dan is suġġett u rridu nisimaw minnant il-Kommissjoni propju fuq dan. Nisen semmi. Em postijiet fejn m'hemmx aċċess għal radiofrekwenzi għaliex kollox irid jiġi mizmu minħabba l-protezzjoni, sikurezza, ecc. Nafu li l-anta direttiva u li witti triq għat-telekomunikazzjonijiet għal-mezzi ta' xandir tal-massa, l-konsumaturi, ecc. Iżda rridu u ukoll parti mill-radiofrekwenzi għal bini pubbliku li jista' jkopri parti oħra tas-settur. Għallek, x'taħseb il komissjoni fuq dan? Isur Baxka, grazzi ħafna tal-tetni l-kelma, Signor President u Komissaris, skont eh, artiklu 114 tat tfu e il komissjoni fl-2010 kien hemm diġà tat eh, proposta għal eh, din il-politika pluriennali. Iżda f'Mejju tal-2011 kien hemm diversi proposti biex jinvetu diversi possibilitajiet ħalibek eh, intejbu il-broadment. Għalkemm il-proposti tal-Parlament Ewropew mhux kollha ġew mill uwa fil-Kunsell, aħna rnexxina b'mod konġunt namlu bażi għal eh, politika ġdida fil-qasam tal-ispettru politiku. Sal-2013 kuħat se jkollu frekwenza tal-800 MHz li se tkun miftuħa. Umbat sal-2015 din se ssir għal 1200 MHz biex bekk intejbu id-data transfer fuq il-mobile. Aħna rridu niksbu suq li konna jkollu 500 miljun utent. Ejan nisperaw li din il-politika se tejjeb il-kwalità u anki l-ispit fil-qasam tal-komunikazzjoni. Grazzi ħafna deux fois dans ce débat, mais je vous l'accorde. <laughs> Ja, danke, Frau Präsident. Ich möchte. Grazie, signora President. Nishtiq nawgura li sbaċewqat l-Spetru Guna. Nasab li għamlinna Europa kompetittiva. Għal-Kommissarju Cruz sal-2014 inti tipjana li kollok mi mija mit megabit kull sekonda. U x ta' frekwenza se tużal dan? Grazzi. Signor President, xiftit mistoqsijiet illi interessawni punt li sar Signora Basescu fost oħrajn u ma tkellmu dwar spettrum mhux liċenzja tal-Wi-Fi. Importanti veru, m'hemmx dubju dwar din u se neżaminaw din il-ħaġa. U dan għandu u ukoll mal-punt illi għajmet il-Sinjor Xuba Zube. Allura l-aċċess pubbliku għal l-inventarju mhux se jkun biss dwar l-użu tiegħu. Issa nixtieq nikkonkludi billi ngħid li għandi pjaċir ngħid illi il-membri kollha qegħdin jaqblu dwar l-importanza assoluta illi wieħed iżid l-aċċess għall-ispettru. Din il-ħaġa se tassigura it-kabir u anki tejn l-impjegi. Importanti ħafna illi l-kon naqblu fuq din il-ħaġa. Jekk intom temnu illi din politika se tkompli iż-żid itkabbir u anki l-vantaġġi għal konsumaturi, allura jekk il-Parlament japprova dan l ispettu tar-radju, mhux biss jagħti sodisfazzjon għax-xogħol siwi illi sar, però ikun ukoll prova li d-dinja ta' hemm barra illi għandna messaġġi pożittivi wkoll u jiena nixtieq nirringrazzja lilkom il-koll tal-kollaborazzjoni illi intom tajtu matul il-proċedura kollha il ħinitiri però ħriġna ħafna raq, bkejna wkoll fuq, però fl-aħħar mill aħra jibqa' biss ir-riżultat u nista' ngħid illi kien biċċa xogħol tajba mmens minnkom il-koll. Grazzi ħafna. Grazzi, rapporter l-ħar kelma fidej. Grazzi, Signor President, l-ispettru huwa limitat, però l-opportunitajiet mhumiex limitati. Kif rajna fl-iżvilupp fil-passat u kif se naraw fl-iżvilupp li għandna qoddimna, nistgħu ngħidu illi il-medja u l-kultura se jkollhom aktar opportunitajiet minn qatt qabel biex bekku ma jilħu l-udjenzi tagħhom. Hekk qed jiġri anki bħalissa. L-affarijiet qed jinbidlu. U jiena naħseb li l-iktar importanti f'dan id-dibattitu u li l-iżvilupp li rajna fl-aħħar deċenju se jkun l-istess fid-deċenju li ġej. Importanti għalina illi nassiguraw il-kapacità massima biex bekk nieħdu l-aħjar vantaġġi għal midja u anka l-kultura. Nistgħu kol nipprovdu servizzi ġodda grazzi għal dan. U l naħseb importanti wkoll illi nitkellmu dwar il-passi li jmiss, jiġifieri li nassigar nassiguraw l-implementazzjoni ta' malaj ta' din il-leġizlazzjoni. Fl-istess ħin irridu kon nipreparaw għal passi li ġejjin. Għadna rajna biss il-bidu ta' dan l-iżvilupp. It-tieni mewġa ta' rivoluzzjoni tal-internet. Din se jkollha ħafna opportunitajiet kif rajna fl-Afrika ta' fuq rigward id-dimostrazzjonijiet. Rajna wkoll rivoluzzjoni ta' partijiet differenti tal-ekonomiji tagħna. Kif tafu, aħna nistgħu nużaw il-passi li ġejjin aktar ma namlu għam malajr. Aħna edna li l-1200 MHz huma għal-2015. Importanti illi naġixxu malajr għaliex il-futur dejjem huwa aktar fil-qrib. U m'għandux għalfejn nistennew li jkun hemm il-bżonn biex aħna immexxu din il-ħaġa, melejja nimxu ħalli aħna nkunu l-ewwel illi niftħu opportunitajiet ġodda il-ħin kollu. Għaliex kif tafu dawn m'għandhomx limitu, fil-waqt li ispettru għandu limitu. Grazzi ħafna. Sur rubrik għandek punta ordni. Mikrofonu għet jaħdem u anki l-frekwenzi f'dan il-Parlament Ewropew Iżda il-mikrofonu tiegħi huwa mkisser. Għandi problema tlabt kemm darba l tekniċi biex jiġu u ma nistax nitfi l-mikrofonu. Provaw solvu din il-problema sadek ġobkom. Iva ser nistiden il-ċaħat biex jiġi jara din il-problema għada, grazzi ħafna li kullħat, intemmu dibattitu sen il-taqaw għada fin. fin nofsija.